Euh, euh, Kollegi, nissuġġerixxi li nibdew il-laqatana, l-agenda edha qudiemkom m'għandi ebda emenda x'namlu għal daqstant nistgħu nadottaw kif inhi, m'għandi xejn ta' partikolari x'ngħidilkom u għal daqstant nipproponilkom illi mill-ewwel nabdu għal punt numru 3 u natu il-kelma l sinjura Reġina Bastos dwar il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' koezjoni u ta' Semplifikazzjoni ta' ċertu rekwiżiti u l-Amministrazzjoni Finanzjarja. Dan huwa dossier li ilu qudiemna Dan huwa pakkett ta' miżuri, waħda mill-miżuri li fil-fatt kien eh, ġiet imħabbra. U eh, sfortunatament kienet eh, baqgħet staġnata. Għaliex il-Parlament ma kienx fil-fatt involut fil-proċedura mill-bidu. Konna voluti tard ħafna u il-Kumitat għall-Affarijiet Reġjonali wkoll eh, anticipat il-negozjati mal-Konsil għalhekk aħna hawnhekk qegħdin f'sitwazzjoni ftit jewis kritika. U anke jekk il-Kumitat ta' Bażi diġa beda jinnegozja mal-Konsil qabel ma kienem fil-fat dibattitu fil-Parlament u l-konferenza tal-Presidenzi Eh, minħabba illi jider illi dan il- l-affarijiet ma sarux kif suppost, għal daqsant issa l-affarijiet iridu eh, jirranġaw ruhom. Dan il-font li f'termini ta' budget huwa importanti ħafna irridu naraw kemm issa nifmu kemm importanti ir-riforma hawnhekk unsommu f'moħħna li eh, hija uh, riforma li importanti għalina wkoll. Għalhekk nixtieq nirringrazzja lir-rapporter talli aċċettat dan l-inkarigu ma tantx kella ħin minħabba l-iskadenza illi tatna il-Kommissjoni. Signora Rapporter sabiex eh, eh, nisimaw minn għandek sabiex tista' tajdilna xi ftit dwar l-isfont li wasal għal dan ir-rapport. Signora Signora President, grazzi ħafna tal-li eh, poġġej dan ir-rapport fil-kuntest u tajtna ftit mill-istorja li waslet għal din l-opinjoni. Jiena nishtiq nagħtikom ftit informazzjoni dwar kif jiena ħdimt fuq dan uh, eh, l-abbozz ta' opinjoni fuq il-Fond eh, Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni. Palma tafu eh, kien hemm għaddejna minn kriżi finanzjarja u ekonomika serja li poġġiet ukoll ħafna pressjoni fuq ir-riżorsi finanzjarji u għal daqstant huwa meħtieġ li aħna nieħdu miżuri issa sabiex xi ftit jew wisq intaffuha din il-pressjoni u biex eh, naslu għad distribuzzjoni u użu iktar effiċjenti eh, tal-fondi komunitarji għaliex dawn huma odda fondamentali u essenzjali meta jkun hemm bżonn li aħna nejnu lill istati membri u l benefiċjarji fosthom il-kumpaniji żaru ta' daqs medju partikolarment f'mument ta' kriżi. L-ekonomija bħalissa hija bbażata propju fuq il-kumpaniji żaru ta' daqs medju u dawn il-fondi ta' kozjoni u l-fondi soċjali u l-użu xieraq tagħhom se jkun mod kif aħna nistaw innerġaw naslu għal perjodu kbir ta' tkabbir ekonomiku bħala il-motur li jispruna l-ekonomija tagħna, l-SMEs, nistaqna nafu illi 25 miljun kumpanija żgħira u ta' daqs medju joperaw fil-Unjoni Ewropea, dawn jirrappreżentaw 90% tan negozji kollha fl-Unjoni u huma responsabbli għal 75 miljun post ta' xogħol l-industrija ewlenija, l-qassam eh, industrijali eh, ewlieni fejn jaħdmu dawn l-SMEs huwa vulnerabli ħafna meta eh, f'mument ta' kriżi bħal pereżempju l-industrija tal-bini, bini ta' djar, eccetera. U dawn l-SMEs propju intlaqtu ħażin ħafna. U għal din ir-raġuni il-Kummissjoni u l parlament issa qegħdin jagħtu ħafna attenzjoni u qegħdin attenti ħafna għal mod kif dawn il-fondi qegħdin jintużaw u jridu wkoll jissemplifikaw ir-rekwiżiti għall aċċess tal-fond ta' koeżjoni u anki ħafna attenzjoni lil politika ta' u wkoll. Din mish ehm, mhix ħaġa ta' xejn il-mod kif wieħed jista' jissupplementa il- ehm, il-rizorsi Issa sabiex wieħed ikun jista' jkollu aċċess għal dawn il-fondi b'mod iktar sempliċi inqos inqas burokratiku. Aħna ħejjejna dan ir-rapport u uh, jiena ingħatajt ukoll il-responsabilità li nabbozza din dan l ta' opinjoni. L-emendi huma kważi identiċi għal rapport li kena qabel u ma maħsuba biex wieħed jisħaq fuq eh, l-użu aħjar tal-finanzjamenti mogħtija mill-Unjoni Ewropea u dan skont eh, il-ħtiġiet il tal-suq tax-xogħol hemm bżonn li il suq tax xogħol jibqa' b'saħħtu, hemm bżonn li jkun hemm iktar impjiegi u biex nagħmlu dan hemm bżonn li jkun hemm għodot propju bħal dawn biex eh, dawk li bħalissa qegħdin bla xogħol ikunu jistgħu jintegraw ruħhom għal darb'oħra u jibdew jaħdmu. Biex natikom ideja tal- eh, proċedura għal prezentar tal-emendi, data tal-skadenza hija għada. Il-proċess kellu jiġi imħaffef sabiex eh, da, din dan la bozza ta' jiġi approvat malar kem jista' jkun sabiex ikunu eh, dawn il-miżuri kun jistgħu jiġu applikati mala kem jista' jkun grazzi Sinjura Schroeder un mbagħad signora Lindel. Grazzi ħafna. Jena nixtieq nirringrazzja l-rapporter jew li persuna li abbozzat dan l-opinjoni, din l-opinjoni imma jkolli ngħid ukoll illi jien ma naqbilx magħha hemm tlet punti ewlenin fil-bidla għal dan ir-regolament. L-ewwel qabel kollox dan jolqot lil kumitat tagħna u s-seta tiegħu l-aktar. U hija ir-raġuni għaliex il-president tagħna ridet illi aħna ikonna rwol iktar importanti f'dawn in-negozjati L-ideja kienet illi ikunem finanzjament ta' 100% mill-Unjoni Ewropea fil- um, Fond Soċjali Ewropew għaliex kien hemm każijiet fejn l-Istati Membri ma setgħux jagħmlu kontribut u l-Kunsill ma laqax din il-proposta. Il-problema hija li il-Parlament Eh, għat jitratini u dan huwa tort ta' Sur Kirillov li adotta uħa il-pozizjoni tal kunsell Dan il-Komitat irrid jiddeċidi jekk hux se jimxi fid-direzzjoni li ħa Sur Kirillov jew inkella u se nkomplu ninsistu fuq il-finanzjament 100% mill-Fond Soċjali Ewropew Aħna rridu natu ħajja ġdida lil prodotti pro, proġetti eżistenti. Il-flus li l-istati membri għandhom għad dispożizzjoni tagħhom għadhom hemm. U għalhekk fil-ġejjeni il-kofinanzjament xorta jibqa possibbli, ġifiri kull ma qed nagħmlu hawnhekk huwa li qegħdin nagħmlu l-ħlasijiet bil-qudiem. Mhix problema il-flus qegħdin hemm biss eh, kien hemm xi dewmien fil-floti ta' dan eh, dawn il-flus. Imma il-Kunsill ma jridx illi l-affarijiet jimxu b'dan il-mod. U naħseb illi aħna hawnhekk irridu propju niġġieldu iktar u ehm, ninvestu nisħu iktar fuq l-importanza li jinħol u l-impiegi. It-tieni net aħna Da, mhux biss xi ħaġa li jirrigwarda l-SMEs, imma jirrigwarda iktar u l-ewwel qabel kollox il-proġetti, proġetti kbar proġetti ta' madwar 25 u 50 miljun euro u jekk dawn irridux iva jew le ikunu approvati mill-Kummissjoni jien naħseb illi għandhom ikunu approvati mill-Kummissjoni għaliex bekk il-flus jintnef u b'mod taqli, mbagħad ukoll nevitaw illi jkun hemm problemi fil-proċedura. Jekk dan ma jsirx dan il-mod eh, jinqalaw il-problemi. It-tielet punt illi huwa rilevanti wkoll għal dan il-kumitat u li il-kumpaniji kollhom aċċess għal fondi għal flus mill-fondi strutturali un bat imorru eh, jamlu l-attività kummerċali tagħhom band oħra. Aħna rridu li kull min jieħu l-flus mill-fondi strutturali irrit jibqa' fil-pajjiż fejn ikun. U hekk aħna nkunu nistgħu inħossu tassew illi qegħdin investu fl-impjiegi m'għandniex insegwu il-Kunsill mingħajr ma naħsbu moħna. Grazzi ħafna is-Sinjura u wara is-Sinjura Sipel. Iva, jena u koll imħasba dwar l-emenda 2 u l-emenda 4. Għalix, e, eh, eh, fir rigward ta' din il-possibilità ta' 100% eh, finanzjament fit-test qed ngħidu illi dan se jkun modifikat għal perjodu limitat ta' żmien. Maħniex qegħdin ngħidu għal dejjem qed ngħidu li peress illi hemm id-diffikultajiet eh, partikolari finanzjarji fl-istati membri, allura dawn, dawn il-bidliet isiru biss għal dak sakemm jibqgħu meħtieġa il-flus mill-Fond Soċjali Ewropej mhumiex qegħdin jaslu lil eh, fejn għandhom jaslu għaliex l-istati membri ma, ma jistawx eh, jonfqu dak it-tip ta' flus bħalissa. Naħseb jekk aħna jekk eh, aħna namlu l-emendi li qed jiġu suġġeruti fil-punt 24 tkun deċiżjoni ħażina. Grazzi ħafna is-Sinjura Sipel. Grazzi. aħna għanna diffikultajiet mhux biss fil-kontenut imma wkoll il-kalendarju. Jiena naqbel mal-President peress li hemm bżonn li jinħolqu l-impjegi Kien ikun aħjar kieku dan il-kumitat kell inata rwol iktar attiv u importanti. Din hija xi ħaġa illi lili iddejjaqni ħafna dwar il-finanzjament ta' 100% naħseb illi din hija idea tajba. fil mument tal-kriżi li għaddejjin minna, rridu nieħdu azzjoni biex naraw li l-flus jaslu lil dawk ir-reġuni li l-iktar għandhom bżonnhom mhux qed ngħid l-istati membri qed ngħid ir-reġuni. Il-problema x'inhi? Il-biċċa l-kbira tal-istati membri fil-Kunsill ma qablux ma dan il-finanzjament li jsib dan il-mod. Opponewa bil-qawwi. Anki kieku l-Parlament jivvota favur din il-proposta anki kieku il-Parlament kellu jsegwi l-Kummissjoni u jibqa jisħaq fuq il-100% ta' finanzjament xorta waħda ikkonna naslu għal kompromess u ma nistawx neħdu deċiżjoni qabel il-sajf. U da ma jkun f'interess ta' ħadd, ma dan kollu jiena nħoss li dal-Komitat irrid jieħu pożizzjoni irridu naddottaw pożizzjoni fil-prinċipju. Aħna inqisu li l-proposta tal-Kommissjoni hija għaqlija fil-prinċipju iva jew le. Jiena naħseb li hekk inkunu qegħdin nibatu sinjal fil ġejjieni u ngħidux aħna x'qed nistennew illi eh, issir f'mumenti ta' kriżi fil-ġejjieni aħna għanna l-opinjoni tagħna fuq dak li jirrigwarda l-ħolqin tal-impjiegi. Aħna irridu kunu ċerti illi dak illi aħna eh, niksbu huwa huma impjiegi ta' kwalità tajba b'salarji tajbin u din hija xi ħaġa li huwa messaġġ li rridu wasluh b'mod ċar li natu lil persuni l-opportunità li jsibu xogħol ġdid wara li jkunu tilfu l-posta xogħol tagħhom ta' qabel. Għalhekk naħseb illi hemm bżonn illi inwaslu dan il-messaġġ b'mod ċar. Hemm bżonn ta' impiegi sostenibbli, impiegi ta' kwalità, ma rridux illi il-persuni kollhom bil-fors jaċċettaw xogħol prekarju b'salarju baxx ħafna. Fil-qalba tal-proposta tal-Kummissjoni hemm l-alternattiva ta' 100% eh, ta' finanzjament naħseb li hija proposta tajba u meta aħna nagħmlu l-emendi tagħna naħseb li rridu nżommu f'moħħna il-ħtieġa għal xogħol ta' kwalità u li l-persuni jkunu jistgħu jsibu xogħol ieħor li jkun jista' jitqabbel b'mod pożittiv ma' xogħol li għandhom bħalissa. Is-sur l-isma mbagħad eh, Sir Thomas Mann. Grazzi ħafna, Signora President. Huwa minnu illi bħalissa hemm kriżi fis-suq tax-xogħol u dan joħloq bosta problemi. Ħadgost li nara li l-Kummissjoni qed taħseb dwar kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jintużaw b'mod iktar effettiv, b'mod iktar maġel u b'mod iktar sempliċi naħseb li l-idea tal-100 fil-mija hija waħda tajba. Il-problema hija li jekk aħna natu 100% u mhux biss għal perjodu limitat, tinħoloq dipendenza, jina naħseb illi hemm bżonn li fis-suq tax-xogħol wieħed jingħata lajnuna biex ikun jista' li lilu nnifsu. Naf li l-Kummissjoni mhix qed 100% mija fil-mija għal dejjem, imma rridu niddiskutu u naraw kif aħna narawha din il-proposta ta' mija għalix għaliex il-Kunsill ma jridiex din. Aħna irridu soluzzjoni ta' malajr għax ekkom aħna nkunu nistgħu ngħidu ċittadini tagħna Jiena shadow draft woman għal grupp tagħna fuq dan il fuq din l-opinjoni. Jidir li illi għad baqanna żmien sa nhar il-ġimgħa imma huwa importanti ħafna fil-qasam tal dak li rigwardaw kwalifiki u kapaċitajiet irridu naħdmu iktar fil-qrib mal-industrija għaliex il dawk illi qegħdin joħolqu l-impjegi jafu x'tip ta' impjegi hemm bżonn aħna nafu dan imma ma jidirx fil-dokument għalhekk qed nsemmih dan il-punt. Iva, hemm bżonn ta' deċiżjoni malar kemm jista' jkun. Imma trid tkun deċiżjoni illi tagħti lajnuna lil dawk li iktar għandhom bżonna sabiex dawk il-persuni jistgħu joħorġu mill-kriżi. Is-Sur Man. Grazzi ħafna, Sinjura President. Naħseb illi irridu naraw jekk aħna irridu nappoġġaw dan il-prinċipju ta' kofinanzjament jew le naħseb illi huwa importanti. Eh, dan mhux eh, kwestjoni ta' wieħed jagħti l-flus lill-reġuni u, u jinsihom. Il-kofinanzjament irrid isir bil-aqal ir-reġuni jridu jaraw li dan il-flus jintnefqu bil-għaqal dan il-prinċipju ta' kofinanzjament huwa s-servi ta' salvagwardja fl-attività kollha ta' sussidji illi aħna voluti fija u m'għandux dan huwa prinċipju li m'għandniex inwarbuh. Il-Kunsill qed jgħid li huwa diffiċli li aħna nieħdu pożizzjoni imma aħna rridu nagħmluha ċara li għal rridu illi din tibqa xi ħaġa li nieħdu ħsieba aħna f'dan il-komitat, forsi Sinjora President nistgħu ngħidu illi aħna rridu ikonna rwol indaqs mal-komitati l-oħrajn, għandna bżonn garanzija ta' dan, mhux ħaġa tajba illi dan il-affarijiet bħal dawn jiġu diskussi fil-Kumitat tal-Politika Reġjonali. naħseb eh, l-emenda tlieta hija proposta tajba, jiġifieri xogħol impjiegi ta' kwalità tajba għaż-żgħażagħ. Din hija xi ħaġa li tista' tintuża f'setturi oħrajn ukoll. Jiena naħseb illi eh, Reġina Bastos eh, mixja fid-direzzjoni tajba u forsi fil-ġemat li ġejjin nistaw nidħlu f'din il-kwestjoni ftit iktar fid-dettal. Palissa għanna opinjonijiet eh, divergenti, Regina Bastos taf kif dwiħet jista' jasal għal kompromess u naħseb għandna nħallu għat meċina. Għaw xaħat ieħor li jixtieq intervjeni? Jekk le għandi xi kummenti addizzjonali x'namel għaliex m'għandniex nissottovalutaw dak illi aħna eh, l-importanza ta' dak li aħna qegħdin nagħmlu hawnhekk għal żewġ raġunijiet. Anzi, tliet raġunijiet. L-ewwel nett il-kwestjoni tal-mod kif jintnefqu il-flus tal-Fond Soċjali Ewropej u l-mobilizzazzjoni tal-flus il-fatt li hemm din ir-regola ta' kofinanzjament kien argument qawwi u l-Kummissjoni fil-proposta inizjali tagħha qed tipproponi dan il-mekkaniżmu mija fil-mija u naħseb illi jekk aħna ninsew l-analiżi tal-kriżi tal-adattament eh, ta' ċertu qodot illi l-budget komunitarju għandu f'din il-kriżi hija eh, pożizzjoni illi tappoġġa dak li qed jagħmel il- eh, kunsill illi mandu ebda ħsieb ieħor ħlief illi uh, jorbot jissikka ċinturin. Il-Fond Soċjali Ewropew eh, għanna bżonnu issa jekk aħna meta aħna naraw li eh, il-pozizjoni tal-fond ta' kohezjoni naraw illi menix bebda mod biex niffaċċaw il-kriżi anke qabel ma kellna kriżi kien hemm sitwazzjoni ta' konverġenza illi kien hemm bżonna u li rajna pereżempju fi Spanja u fil-Portugal naħseb illi realtà ta' riflessjonijiet dwar eh, kif dawn il-fondi qatt ma ġew adattati biex aħna nkunu nistgħu nilħqu l-anijiet u biex nkunu nistgħu in in għal realtajiet li kien hemm fl-istati membri il-ġodda għax aħna ma rridniex noqogħdu nidħlu f'dawn l-affarijiet fil-moment meta kien hemm it tkabbir aħna żammejna dak li kien hemm u ma isniex il-kuntest il-ġdid issa fejn qegħdin il-konverġenza ta' dawn l-ekonomiji huwa suġġett diffiċli ħafna u issa xġara illi dawn il-pajjiżi ntlaqtu ħażin ħafna mill-kriżi. Dan xi fisser? Ifisser illi aħna qegħdin niċħdu l-effikaċja budgetarja Ewropea. Tieni ħaġa li naxtaqt ngħid li dwar il-negozjati mal-Konsil. Il-deputati li għaw prezenti għawnek il-ħin kollu uh, jajdu kemm għandhom seta' u kemm iridu jbidlu id-direzzjoni li liħu l konsil meta jkun il konsil ikun miexi f'direzzjoni ħażina għaliex kien hemm kienaw hawn xoħut illi rridu jiddeċidu il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew qabel ma kien hemm dibattitu demokratiku u dan mhuwiex aċċettabbli. It-tielet ħaġa. Jiena nifhem li issa f'daqqa waħda ħafna urġenza, imma eh, kollegi, dan il-Parlament wera sens ta' responsabilità tiegħu jiena irnexxieli meta rajna kemm il-darba jirnexxina namlu proċessi anki f'24 sija meta jkun hemm bżonn. Irnexxina nispiċċaw in-negozjati fil-ħin u mhux għax il-Kunsill issa iddeċieda xanda tkun il pożizzjoni tal-Parlament illi għanna niċħdu il-jettijiet tagħna. Jiena kolli najt li jina joġobni toġobni l-emenda tlieta imma fuq l-emenda tnej, fuq l-emenda erba li huwa propju il-qalba tal-pozizjoni tas Sur Kilirov, mela allura għalfejn għalfejn aħna għedin noqodu naħlu l-ħin, namlu opinjoni jek se nimxu dik id-direzzjoni. Skużawni, eżis kollegi, ma naseb illi il-mod kif aħna nitkelmu fuq din il-kwistjoni Eh, eh, Sur Thomas Mann għalinna naraw eh, darba li jmiss. Ma darba li jmiss se jkun tar twis. Jekk l-ewwel darba li, li konna opportunità li, li tinatalna aħna naħluwa ma nagħmlu xejn biha. Mela allura bat l-affarijiet jimxu anki minarna. Jekk aħna nemnu f'dak li qegħdin nagħmlu, Jekk aħna nemnu li l-Fond Soċjali Ewropew huwa utli biex jgħin lill persuni biex joħloq l impjiegi f'reġuni diffiċli, tajdu lix mela li l-istati m'għandhomx eh, problemi f'dan il-moment? Jina eh, nifhem ukoll l-ambizzjoni tal-Kunsill u l-ambizzjoni tal-Presidenza eh, Spanjola li tixtieq tħaffef kemm jista' jkun, imma jekk irridu nimxu l-qoddim u namlu l-affarijiet kif imiss, nistaw namlu jina dana li rrit najdilkom, jina nirrispetta x-xogħol li għamlet il rapporter tagħna imma irrit najdilkom ukoll b'sinċerità illi ma ma naqbilx ma l-approċ illi ittieħed. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni? Jidher li dan mhux il-każ għalhekk issa Sinjura Rapporter għal darba għandek il-kelma. Signor President, kera grazie. Grazie ħafna, Chair. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha, speċjalment il-President tal-kontribuzzjoni tiegħek. Dan huwa mm, eh, eh, din il-kussjoni li hija delikata veru u jiena l-ewwel waħda li ħanejt li fil-kuntest tal-kriżi soċjali u ekonomika li għandna bħalissa nemmen illi il-fondi ta' koezjoni huma kruċjali, dawn huma qodda biex jisibunna mod ta' kif noħorġu minn il-kriżi u l ebda dubju però ta' e, ta' xinija ir-rol ta' dawn il-fondi ta' koezjoni e, Speċjalment dawk e, il-fondi strutturali u soċjali biex jagħtu uh, mod taħruġ mill-kriżi li l-istati membri u jibdow perjodu ta' tkabbir Pala rapporter jiena ma nistax nala għajnejja għal uh, l-opportunitajiet li għanna demna, għanna bżon naqra pragmatizmu għawek. Jekk nkunu flessibli fil-kow finanzjar, ma naħsibx illi ħaniksbu dak li nixtiequ niksbu. Jekk nużaw dawn il-fondi b'tali mod illi naqsu il-burokrazija li hemm meħtieġa jekk jiġifieri jkollna aktar simplifikazzjoni tkun aktar faċli biex wieħed jaċċessa dawn il-fondi. irridu nejnu li l-SMEs biex iżidu il-xol, joħolqu aktar xol. Issa fir rigward tal-emendi illi uh, saru, uh, fil-rapport ta' Sur Kirilov uh, fil-Komitat ta' Reġuni dawn huma marbuta mal-flessibilità ta' dawn l-istrumenti biex dawn il-fondi strutturali eh, u ta' kolta ni jintużaw mal u b'mod effiċjenti minn dawk il-korpi illi għandhom bżonnom l-aktar. Fl-istess ħin, aħna ma nsejniex id-dubji illi tqajmu qabel. Ġifili ir-riforma tal-ISF fil-ġejjeni. Naħseb din tkun opportunità għall-Parlament Ewropew u l-Komitat tal-Impjeg biex jaħdem fl-imkien mal-Kunsill u mal-Kummissjoni u juqgħod attent għal riforma tal-Fond Soċjali Ewropew. biex bekk l-użu ta' dawn il-fondi strutturali eh, jintużaw għal politika ta' koezjoni. Din hija indispensabbli fundamentali bħala politika biex noħorġu mill-kriżi. U kif qalet eh, eh, il-kollega Thomas Menina minix inflessibli jina lesta li naċċetta l-kontribuzzjonijiet li jistaw isiru mill-kollegi anka mendi illi jiena nisa naċċetta anka sal-5 ta' Marzu, pero jiena nixtieq inżomm din il vizjoni pragmatika illi eh, f'sitwazzjoni bħal din hija waħda kruċjali minħabba x-xogħol f'dan il-Kumitat tal impjek u l-użu tal-Fondi ta' koezjoni fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Iva, aħna lantana huwa li nilħu qbil. Imma kif ngħidu dejjem id-dettalji huma importanti immens f'dak li qed tipproponi il-Kummissjoni. Il-skadenza tal-emendi hija għada sa nofsinhar u fil-komitat, fil-laqa tal-komitat li mis nħarsu lej l-emendi fil-16 ta' marzu mbat l-għada nivvotaw fil-17 ta' marzu għax il-komitat responsabli ħajkun qed jivvota fi 17 u 18 ta' Marzu għalhekk aħna issa dak il-punt tal-aġenda għalaqnieha u nissuġġerixxu li nissuġġerixxu li ngħaddu għal punt erba' tal-aġenda illi huwa l-emendi, konsiderazzjoni tal-emendi għall abbozz ta' Oral Christensen dwar ir-rekwiżiti tal-kapital għal kodba tal-kummerċ u għal rititolizzazzjonijiet u il-revizjoni supervizorja tal-remunerazzjoni. Grazzi. Signora President, jina u kol nishtiq nirringrazzja l-kollegi tijaj tal-emendi li għamlu. Il-komitat u uh, għadak uh, tal-affarijiet ekonomiċi f'dan il-kas Bil-krizi bil il-gvernijiet eh, edin eh, jiġu mill-qudiem eh, biex jgarantixxu il-flus tal-klijenti tagħhom u dan anka fil-Danimarka minn fejn ġejjina. Fil-żona lokali fejn qotjien, il-fragilità tal-banek lokali Eh, għamel ħafna ħsara lil eh, tessut tas soċjetà tagħna u affettwa anka l-pensjonijiet taċ ċittadini bħala riżultat tat telf illi kien hemm fuq eh, l-stock market. ċertu banek kellhom ħafna politika ta' riskju għoli fl-investimenti tagħhom u il- Uh, management tal-banek permezz tal-inizjattivi tal-istoks tal pruvaw jollu il-valur tal-isma eh, kemm jista' jkun malajr. Dawn huma sitwazzjonijiet illi aħna rridu insibu kif nevitawhom fil-ġejjeni. Rridu niksbu bilanċ Fl-opinjoni tagħna għandna bżonn it-trasparenza f'dan is-settur. Imma irridu nassikuraw u koll li dan is-settur jibqa' wieħed flessibbli, dinamiku u responsabbli u jirrispondi għal bidliet għax huwa joħloq huwa settur joħloq l-impjieg u tkabbir. Meta nħares lej l-emendi, jiena kontent uh, bil-emenda 40, 45 u 63 ta' Surmen. l-40, 41 u 43 dawk nixtieq nitrattom ehm, permezz ta' kompromess. Jiena ma naqbilx ma' 53 ta' surmen ukoll emenda 53. Fil-emenda 41 ehm, referenza għal paga ta' 300 300 darba aktar minn dik ta' impjegati eh, fil-remunerazzjoni tal-managers eh, tiġa hemm modi ta' kif wieħed jitratta din il-ħaġa mingħajr ma noqogħdu nitlu f'dan id-dettall kollu u għalhekk jiena nixtieq li nsibu kompromess għaliha din l-emenda. Fl-emenda 44 il-sur Patrick Lerik qed issemmi l-EFQM bħala mudell tal-ġestjoni ta' kwalità. Ma nafx jekk hiex utli din hawnhekk forsi hemm strumenti aħjar li wieħed jista' juża fil-ġejjieni. Għalhekk nixtieq li jitkellmu f'dan il-każ min qed jagħmel din l-emenda għalfejn qegħdin jisemmu li FQM. L-emenda 46 ta' Karima Deli. Eh, fejn kitbet fej ktibt jiena tlieta sa ħames snin, eh, Karima Deli qed tikteb mill-inqas ħames snin, jiena nixtieq inżomm tiegħi. Eh, mbagħad għandna l-emendi 47, 48, 49, 51 dawn huma emendi li naħseb nistgħu nilħu kompromess fuqhom għax jitkellmu għax fil rigward ta' sustanza qegħdin jgħidu l-istess ħaġa li qed ngħid jiena għandi xi riservi wkoll dwar il-sanzjonijiet, il-penali, jiena ma naħsibx li hawnhekk għandna nsemmuhom dawn. Is-sur Leja u u Sinjura Zimmer u koll għamlu emendi 54 eh, li jena ma toġobniġ din l-emenda il-56 naqbel maħħa il-57-58 Ehm, huma bħal menda sitta tijaj il-59 ta' Sinjura Deli għal darbohra Hawnhekk għandna komponent fiss tal-rimunerazzjoni li hija hawnhekk 80% jiena ma naqbilx nimpoġġu figura hawnhekk ċifra eżatta, però nistgħu niddiskutuha din il-ħaġa. U mbagħad għandna tal-Sur Lejarik zil emenda 60 hawnhekk naħseb qed nasbu l-istess ħaġa ma tnużaw lingwaġġ differenti, ġifieri nistgħu wkoll niddiskutuha din l-emenda 62 eh, fejn hemm referenza l ħames snin, imma jiena nixtieq li nżomm dak li niżilt jiena ġifieri bejn tlieta u ħames snin, u mbagħad għandna emenda tlieta u sittin hawnhekk naħseb naqblu eh, Skużani, jgħid il-kellimi qed naġġel. Jiena kull ma rrid ngħidu għalli eh, naħseb nilħaw nistgħu nilħu kompromess fuq din l-opinjoni u nixtieq li niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jew wara l-ġimgħa d-dieħla biex niddiskutu eh, iktar fil-fond qabel ma nivvotaw fil-kumitat. Grazzi ħafna. L-rapporter il-Sur Christensen, mela qabel ma naddilkom il-mikrofonu, nixtieq infakkar lil membri tal-Kumitat illi il-rapport tal-Fondi Ewropew li smajna dwaru jinkludi għatini darba il-kwistjoni tal- anali settorali tal-kumpaniji Ewropej inkluż is-settur finanzjarju naħseb illi illi uh, Dublin għandu jkun sors utli ta', ta data fatwali napprezza li dan ħaj jiskorri żmien tal-emendi imma fil rigward tal-kompromessi nistgħu hemmhekk insibu input utli għax nistgħu nirreferu għal sors eh, importanti immens u li huwa importanti ħafna d-debattitu tagħna, Sinjura eh, Mens Numbat Surmen. Grazzi ħafna tgħid il-kellima. Fisem uh, l-alze u il-shadow Hurricane uh, Kreitzman jina nixtieq uh, nirringrazzja l Sur Christensen il-grupp tagħna jaqbel mar-rapporter u l-osservazzjonijiet tiegħu għandna xi punti Eh, tagħna wkoll, però maħniex se nagħmlu l-emendi tagħna bil-miktub, eh, aħna favur l-emendi tas surmen u ħankunu qegħdin nappoġġawhom. Anka s sur Kreutzmann u l-grupp tiegħi maħniex kontenti bl-emendi li hemm tal-ħodor u tax-xellugin nemnu li dawn il-proposti għal eh, remunerazzjoni restritta mumiex aċċettabli. Dak biss xtaqt ngħid fil-qosor, li sur Kreuzman ma setax jiġi għax għandu appuntamenti oħra, pero herqan ħafna għad diskussjoni illi se nagħmlu fil-ġejjieni, grazzi ħafna. Is-Sur Thomas Mann, grazzi ħafna, Signora President, jgħid il-kallimi. Eh, jina dan il-rapport joġobni kontent bih. Ikkonċentrajt fuq tlet emendi u inti qed li less li taqbel magħhom fuq il-flex security nistgħu naqblu għandi memorji sbieħ ta' dawn u nistgħu nkomplu bid-diskussjonijiet li ġabdejna dwarhom huwa ċar li l-banek iridu jirrispettaw eh, l-obbligazzjonijiet li daħlu għalihom għanna għandhom responsabilità korporattiva il-banek mhumiex karità eh, organizzazzjoni ta' karità imma edin f'tessut soċjali u iridu juru responsabilità tagħhom. Eh, inti semmejt, għol tkellem dwar il-difikultajiet fid danimarka kien hemm eh, ħefaliment ta' banek, kien hemm klijenti li tilfu il-flus, għax għamlu depositi li ma kienux garantiti. U għalhekk aħna rridu niprevjenu li din terġa' seħ fil-ġejjieni. Rridu inħarsu lejn l-interessi ta' min ikun qed ifaddal il-flus. Rridu naraw x'opportunitajiet hemm biex nalmu lill banek eh, l-istaff tal-banek eh, dwar il-prodotti tagħhom stess. Iridu jkunu konxi ta' x'qegħdin biħħu. Eh, eh, kultant ikollhom daw il-prodotti differenti, eh, kellhom anka elementi tossiċi, toxic elements f'dawn il-pakketti tagħhom. Għalhekk aħna rridu naħdmu favur l-impjegati u wkoll min ifaddal. Il-bank irid iġġor ir-responsabilità jerġa' jikseb lura l-fiduċja tal klient kompetenti u juri il-kompetenza fil-prodotti li jkun qed joffri u juhdu l-approċ responsabli. Naħseb dan il-mod il rakkomendazzjoni tal-Kunsill għall-istabilità finanzjarija waħda li għana nirrispettawa, għana nappoġġaw il-prinċipju tal din ir-responsabilità eh, korporattiva fuq il-Sinjura Zimmer 300 aktar mill-paga normali nafu illi eh, eh, li nistaw nużaw lingwaċ aktar intelligenti, kompromess aktar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 President edha fil-Komitat tal-Kriżi, aħna wkoll diskutejnija din il-ħaġa. Eh, kemm u huma responsabbli l-banek? xini huwa r-rwol tal-baneka? X'i skrutinju aħna l-politika għandna fuq dan is-settur eh, fil-żewġ komitati tal-kriżi u tal-impjeg għanna naħdmu flimkien. Dak il-Kumitat tal-Kriżi jismu Kumitat tal-Kriżi E, għax mhux qed nitkellmu dwar il-kriżi finanzjarja u tal-banek biss manka dik tal-impjeg kollox huwa marbut flimkien u jiena għalhekk nilqa il rwol tal-President f'dan il-Komitat jiena żgur li ħanilqu kompromess li jaqbel għal kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi l-Sur Vice President Mann, is-Sur Helma. Grazie ħafna, Signora President. Aħna fil-ICR e, eh, li din il-proposta eżempju ta' Dottrina Ewropea, dottrina tal-kriżi beneficjarja, kull kriżi li tqum hija skuża biex ikun hemm aktar poter fi Bruxelles u neħu l-poteri istatat mill-awtoritajiet nazzjonali. Kemm jekk ikun diżastru terroristiku, ambjentali u finanzjarju, dejjem hemm din iskuża biex Brussels ikompli jifrex is-seta tiegħu. U bħala prinċipju aħna ma naqblux magħha din il-ħaġa mhijiex mixqut utli naħsbu wkoll li ħafna mill-proposti u anke l-emendi li hawnhekk huma diffiċli ħafna biex wieħed jimplementom. Bħala eżempju nixtieq insemmi l-emenda erba fejn qegħdin insejħu għal kumitat indipendenti ta' rimunerazzjoni din hija diffiċli ħafna biex wieħed jagħmilha fis-27 stat membru mbagħad għandna l-emenda disa fejn qed insemmu il-private hedging u li nagħmluha legali din Eh, din ukoll hija waħda diffiċli straordinarja biex wieħed jimplementa u anka hija intrużjoni fil-affarijiet eh, finanzjarji privati ta' ċittadini individwali. U għalhekk aħna ma naqblux magħha aħna inħossu li dak li hemm propost hawnhekk huwa aggregazzjoni ta' eh, ħafna setat fi Bruxelles u qegħdin ukoll trasferixxu il-kompetenza mingħajr ma nitrasferixxu ir-responsabilità. U din għalija hija diviżjoni perikoluża bejn responsabilità u seta u aħna maħniex lesti li naqblu magħha. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Elma. Ma nafx ikkaw li ħolix il-mikrofonu il-Komissjoni, Sir Walter, le mish edawnek, tajt il-President. Mela, il-rapporter, għandek il-mikrofon għal darboħra. Nishtiq nirringrazzja l kollegi tal-osservazzjoni tagħhom, jina eh, kontent li nistgħu ħu kompromess hija ħasra li sur Helma ma jistax jappoġġa imma eh, kieku eh, dan aċċetta eh, aċċetta sur Helma kieku kont ngħid li għamil xi ħaġa ħażina jiena żgur jgħid il-kellimi. Hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar l-Unjoni li tinterferixxi f'ċertu setturi imma qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li qed isseħħ fuq livell globali biex ma jerġgħux isseħħu ma terġax isseħħ din il-kriżi finanzjarja. L-Istati Uniti tal-Amerika wkoll qiegħda tagħmel din il-ħaġa anka fir-Renju Unit hemm miżuri illi qegħdin eh, jitpoġġew eh, illi mhumiex differenti minn dawk l-affarijiet li qed nitolbu hawnhekk aħna fl-opinjoni tagħna. Ma naħsebx illi dak li qed nipproponu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea huwa hija xi ħaġa anomala jiena ħerqan ħafna li naħdem magħkom ilkoll, grazzi ħafna. Mela, għandkom sa 16 ta' marzu għax uh, huwa fis-16 u fis-17 li ħa nivvotaw fuq dan ir-rapport fuq din l-opinjoni. Eh, biex eh, dan tkun eh, qabel dik tal-Kumitat Ekonomiku tal-26 ta' April, dak kollox fuq l-agenda. Fortunatament Sfortunatament ħajkolli nitlobkom tuħdu kafe jew tagħmlu xi erba' telefonati għax irridu naġġornaw ix naġġornaw ix-xogħol sal-10 u nofs meta ħajkonna il-votazzjoni mela il-xogħol huwa ġġornat sal-10 u nofs.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

Chers collègues, si je peux vous inviter à reprendre. Aziz kollegi jekk joġobkom, Sibo postkom, Waradin il-waqfa, eh, għalix marna xilix norganizza il-xol kif uh, l-aħjar mod possibli, Palma tafu aħna se nisimaw bil komissarju prezentanna l-istrateġija l-2020 dejn fl nofs kena nivvotaw, ma rridx nbiddel il-ħin tal-votazzjoni u hemm l-adozzjoni ta' żewġ eh, it tri dwar il-Fond Ewropew għall-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni. Eh, forsi għatem ħafna posti, postijiet vojta, għalla volja għaw membri tal-PPE illi għedin fostna, imma il-PPE ħafna minnom edin uh, seminar f'Budapest. Iġifiri, kolla skużati tal-li mux għedin għawnek. Imma għalek forsi għataw ħafna postijiet battala fil-punt 5 ta' l-agenda tagħna. U l-ewwel nixtieq niprezentalkom l-ewwel itra l komitat tal-budget dwar mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew għall-aġġustament tal-globalizzazzjoni eh, dwar il- produzzjoni tal-amara u tal-ħwejjeċ fil-Litwanja. Nistaw nivutaw fuq din it-talba dawk favur jekk joġobhom? Kontra? Astensjonijiet? Allora din it-talba ġiet adottata b'mod unanimu aħna votajna fuq iż-żewġ affarijiet flimkien għaliex it iż-żewġ każijiet kellna x'asmu mal-Litwanja. Hekk issa aħna temmejna il-parti tal-laqatana fejn kena nivvutaw. Nirringrazzja l-Komissarju ehm, tal-li ġentilment għat jistennina, sur Komissarju għanna eh, vizzju ikra hawnhekk f'dan il-komitat inħobbu niltaqgħu ta' spiss il-fatt li inti għawnek hawnhekk illum biex t-prezentalna il-dokument li l-Kommissjoni prezentat il-bira dwar l-istrateġija tal-2020 u naħseb għalhekk huwa importanti li mill-għada nisimgħu lilek tajdilna xi ħaġa dwar din l-istrateġija u x'inhuma l-orjentamenti li aħna irridu nżommu f'moħħna u Umbat hemm ukoll eh, wara li nisimgħu lilek hemm ukoll nieħdu l-mistoqsijiet mingħand il-membri u inti ġentilment tweġibhom.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 cette euh, présentation. Grazie għal dik il-prezentazzjoni. Issa għandi soltu problema li kolla president li jem 17 il-persuna li talbu li jixtiequ jitkelmu u għalek se naplika regola tremenda ta' soltu illi għandkom bis zewċ minuti biex tamlu l-mistoqsija ta'kom sabiex kullħat ikun jista' jitkellem u mbagħad tal darbohra nerġgħu nisimgħu minant il-kummissarju. Wara kull tlet mistoqsijiet natu ċans lill kummissarju biex wieġeb. Issa il-lista tal-kellima għalaqta. Tajjeb wis, mela, issa l-lista għandha 20 nisem fuqha u mhux se nżid ieħor ta' il-President. kien it-telefon tiegħi jgħid il-President. nieħdu kellim għansi zewċ kellima oħra. il sur Sarkas un-bat il sur Thomas Mann. Grazie, signor Commissario. irrit ngħid lis sur Fabr illi jiena ma naqbilx miegħu dwar dak il qal fuq l-istrateġija tal-Lisbona vera ma kienx suċċess 100% imma laqqas mu eh, xira illi ngħidu illi eh, kien l-istrateġija falliet għall-aħħar. Aħna niġu minn reġun partikolari u nafu x'inhuma il-nuqqasijiet li jkun hemm fil-pjanijiet li jsiru għal medda ta' żmien twila Aħna nafu għalfejn uh, din l-istrateġija falliet li wieħed jippjana mhix ħaġa faċli spot partikolari fis sitwazzjoni li qegħdin fija bħalissa imma xorta xi ħaġa trid issir hemm bżonn li jkun hemm viżjoni u uh, Huwa veru illi xoħut mill-nuqqasijiet ta' strutturali fl-ekonomija Ewropea ma jistawx wieħed ma jistax wieħed jikkoreġihom mill-lum għal għada l daqstant hemm bżonn ta' viżjoni fuq meta ta' żmien twila sabiex issir din it-trasformazzjoni. Aħna rridu nitalmu mill dak li ġara bil-blanijiet ta' Lisbona. Aħna ma nistawx najdu li marna xienna xejn aħna zidna l-impiegi, mart partikolari impieg fost in-nisa. U kienem mezz illi wassal ukoll għal iktar kompetittività. Umbat faqqat il-krizi u ovvjament il-krizi erdet għad kbir ta' l-impiegi li kienu u qabel Huwa veru li u naqbel miegħek li eh, mhux biżejjed illi noħolqu impjiegi prekarji illi ma jagħtux bizzejet sigurtà, ma jagħtux paga xirqa lil ħaddiema. Għalhekk minn dik il-lezzjoni irridu żgur nitalmu xi ħaġa, imma ejjew ma nitilfux il-qaleb u l-ġbejna. Ejjew eh, naraw x'inhi il-ġbejna f'din is-sitwazzjoni. Naħseb illi il-vizjoni għall 2020 iffokat fuq inqas għanijiet imma għanijiet iktar importanti u saħħet is-sens ta' sem ta' parteċipazzjoni ta' l-istati membri. Ovvjament dan id-dokument ma tfassalx eh, minn min mindu inħatret il-Kummissjoni l-ġdida kien sar ħafna xogħol qabel, imma il-Kummissjoni l-ġdida kella l-opportunità li tiddiskuti biex jiġi finalizzat id-dokument u nista' ngħidilkom illi wieħed mill-punti ewlenin illi tqajmu waqt id-diskussjoni kienu propju illi ikonna miri li wieħed jista' jilħaqhom li huma realisti u fattibli u li l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jappoġġawhom u anke wkoll li jkollna eh, eh, l-istrumenti biex aħna kunu nistgħu nilħquhom. Eh, gost li semmiet ukoll il-mira tal-tnaqqis tal-faqar dan huwa element ġdid u element ġdid importanti ħafna. Dan huwa test li huwa pjuttost qasir għal daqstant ma stajniex niddiskutu il-mezzi kollha li wieħed jista' juża biex jiġilet il-faqar fl-istati membri kollha parti mill- mill-eżerċizzju mhuwiex illi niddiskutu il-medji Ewropej imma l-istorja li dawn jgħidulna dawn il-gruppi li huma marginalizzati li huma diskriminati dawn ibatu l-iktar għalhekk hemm bżonn li jkollna programmi immirati għalihom u dan huwa minnu mhux biss fuq f'aġenda eh, ġenerali kontra għal-ġlieda kontra diskriminazzjoni li taqa' taħt il-kompetenza tas Sinjura Redding imma anki tal-Fond Soċjali Ewropew Għaliex il ħsieb huwa li dan il fond jintuża b'mod iktar effiċjenti, b'mod iktar immirat biex aħna kunu nistaw nilħqu il-mira tal-progress u żieda fl-impjegi u tnaqqis tal-faqar illi eh, huwa msemmi wkoll f'dan id-dokument. Iva, hemm eh, bżonn li insaħħu il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni u eh, dan ukoll huwa strument li huwa pjuttost ġdid tallimna ħafna affarijiet u l-OMC irrid isir uh, pjattaforma iktar qawwija għal kooperazzjoni kif qal is-surman ukoll din hija forma ta' koordinazzjoni li trid tiġi implementata. Grazzi ħafna. Tajt il-President, il-kellima li mis umma s-sur Trajan Ugrianu u s-Sinjura Plum. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi Kummissarju tal-iqsamt xuħut meħsibiet tijak mana. Wara li smajt il-kommenti tijak li għamil dal-laħar fil-fat fuq il-ħolqin tal-impiegi nishtiq namillek mistoqsija sempliċi. Jiġifiri, kif taħseb li nistaw naraw illi eh, nistaw niprovdu dak li ju mitlub, jiġifiri, em, kif taħseb illi aħna nistaw inwaqfu lill iskejjel jew istituzzjonijiet oħrajn edukattivi milli joħorġu masses ta' żgħażagħ minnom dawn l-iskejjel illi umbat jispiċċaw bla xogħol. Grazzi ħafna. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill kummissarju għal dik l-introduzzjoni għal dak illi għalinna jien għandi mistoqsija pratika. Sabiex aħna jkollna ekonomija li tkun favur l-ambjent u fl-istess ħin ikun hemm tkabbir sostenibbli jrid ikun hemm ukoll x'impjiegi li jkunu favur l-ambjent u jiena nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni il il kummissjoni taħsibx illi hemm bżonn li tinħoloq żona ta' kompetenza ġdida fil-ġlieda kontra il-bidla fil-klima, soluzzjoni ambjentali. Per eżempju, fil-qasam ta' talintu tul il-ħajja hemm tmien kompetenzi ewlenin Beħsibkom iżidu xi kompetenza ġdida li tkun imbagħad tirrigwarda l-ambjent. It-tieni mistoqsija tiegħi hija dwar waħda mill-miri illi semmejt inti stess sur kummissarju. Jiġifieri suq ta' xogħol inklusiv u tkabbir fil-numru eh, ta' nisa li huma impjegati. Jiex tinkun naf jekk il-Kummissjoni għandix ħsieb illi tippreżenta aġenda leġislattiva sabiex l-inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel jispiċċaw u sabiex ikun hemm iktar nisa li jkollhom il-possibilità illi jipparteċipaw fis-suq tax xogħol is-Sinjura Karima Deli u mbagħad is-Sur Pak. Sur President, Kummissarju, inti semmejtinna ċerti miri li huma ambizzjużi ħafna, semmejt ukoll dwar it-tnaqqis tal-faqar jew dawk li jgħixu fil-faqar u li tnaqqas dan l-ammont ta' persuni b'20 miljun ruħ. L-istrateġija ta' qabel kienet falliment għall-aħħar, imma issa hemm għanijiet vinkolanti, imma kif se se taslu biex tilħuqhom. Kif wasaltu għalija din iċ-ċifra ta' 20 miljun? il-pozizjoni tagħna hija li l-faqar irid jitnaqqas b'nofs intom semmejt inti semmejt iż-żgħażagħ u l-qatt fost iż-żgħażagħ. Inti għat ukoll illi hemm bżonn li jiżdiedu l-programmi ta' taħriġ. Imma jiena ma naħsibx illi Eh, dinja soluzzjoni tajba għaliex illum dawn il-perjodi ta' taħriġ huma mod ta' kif wieħed jista' jkollu xogħol prekarju. Meta wieħed jara kemm jitħallsu dawn li jkunu qegħdin jirċievu taħriġ alla volja huma jkunu qegħdin jagħmlu xogħol ta' persuna li suppost kolla xogħol sot. Allura mela di hemm problema. Mbagħad lura għal eh, kwestjoni ta' salarju minimu għal kulħadd irrispettivament mill-età tiegħu. Semmejt Erasmus, sur kummissarju, Erasmus mhux miftuħ għal kulħadd. Mod partikolari l-apprendisti ta' 16 sena li jixtiequ jagħmlu jirċivu t-taħriġ tagħhom band oħra f'pajjiż ieħor ma mhux possibbli għalihom li jagħmlu dan. Erasmus mhux biss għaż-żgħażagħ għalhekk anke xi persuna ikbar li titlef ix-xogħol għalfejn ma jkun ikollu dritt dan ukoll illi jieħu sem f'Erasmus. Erasmus huwa suppost għat tagħlim tul il-ħajja għal daqstant għandu jkun miftuħ għal kulħadd. Grazzi ħafna l-aħħar kellim f'dan it-tieni grupp is-Sur George Pack. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi Sur Kommissarju tal-li tagħti dan il-ħin tiegħek lill parlament jiena nixtieq inqajjem tliet punti l-ewwel net. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar l-impjegi fil-qasam ta' l-ambjent. Nixtieq nkun naf jekk intom għandkom xi pjanijiet partikolari biex nkunu nistgħu nagħmlu din it-tranzizzjoni għaliex ħafna mill-impjegi fl-industrija tradizzjonali se jintilfu għandkom xi pjanijiet xi ħsibijiet dwar il-ħolqien ta' impjiegi fil-qasam tal-ambjent inti għat li hemm bżonn ta' iktar impjiegi, impjiegi ta' kwalità sabiex ikun hemm iktar ġid fost iċ-ċittadini u eh, jiena rajt li l-Kummissjoni trid tidbiet minn din ir-regola. Oh fejn eh, tajt illi se jkun eċċezzjoni li xi ħadd ikollu xogħol u jibqa' fih għal tul ta' żmien twil. Se jkun hemm ħafna tnaqqis U naħseb illi anzi dawn li dan it-tip ta' xogħol għandu jkun ir-regola li wieħed ikollu xogħol li jippretendi li jibqa' fih għal tul ta' żmien u mhux l-eċċezzjoni. Jiena naħseb illi uh, anki il-politika dwar it-taħriġ, għalmenu fl-opinjoni tiegħi, għada wis fidejn l-stati membri individwali. Nisimaw wissa minnant il-Kummissarju. Grazzi. Ħafna mill-mistoqsijiet f'dan it-tieni round jirrigwardaw punti illi jena rrit naħdem fuqhom ma' komissarju oħrajn Nibdew bl-ewwel wieħed li forsi huwa l-iktar wieħed kritiku u l-ambjent makroekonomiku għaliex huwa minnu illi dak illi jiena mill-pożizzjoni tiegħi nista' nagħmel u nista' nappoġġa huwa il illi ikun hemm il-taħriġ u nies illi jistgħu jagħmlu x-xogħol li hemm bżonn li jsir li il-ħaddiema jkunu kompetenti, li jkun hemm teknoloġiji ġodda Imma jekk jiena wkoll irid ikolli xi effett fuq it-talba għal ħaddiema irrid naħdem ma' Oli Ren, nitkellem miegħu u naraw kif il-programmi Ewropej makroekonomiċi jiġu infasla għal dawn il-pajjiżi individwali mod partikolari f'mument fejn ħafna pajjiżi għandhom deficit eżaġerat u li żgur fis-snin li ġejjin se jkun hemm iktar konsolidazzjoni fiskali. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nagħmluha flimkien u r wol tiegħi se jkun illi ninkludi aspetti ta' impjeg f'dan id-dialogu makroekonomiku. Aħna Deġa bdejna, ħloqna dan din ir-relazzjoni ta' ħidma u din se tkun importanti ħafna. Ja kwistjoni li ta' spiss nitkellmu fuqha fil-dak lekkim sejjaħ exit debate kif se noħorġu minna din il-kriżi u x'miżuri ta' appoġġ uh, eh, se se jinqataw la darba li l-kriżi tintemm. Issa kif aħna sen eh, bil-mod il-mod se naqtaw dan l-appoċ anki fil- qassam ta' l impiegi u dan l-appoċ għal dan is-settur tal impiegi propjament se jispiċċaw se jinqata biss meta ikun ċar illi is-sitwazzjoni tkun eh, iktar stabli. Dwar l-iskejjel u t-taħriġ jiena se jkolli naħdem mal-Kummissarju Vassilju dwar il- l-impiegi fil-qasam tal-ambjenti kolli naħdem mal-Kummissarju Hindegar Dan xogħol diġà ġi identifikat nafu eżattament fuq liema suġġetti fuq liema punti rridu u gruppi ta' esperti, per eżempju, palissa, tiġi nfasla komunikazzjoni ġdida dwar il-protezzjoni tal-klima. U qed naħdmu wkoll fuq l-impjegi ekkim sejħa ħodor u edin namlu rakkomandazzjoni tajbin identifikaw setturi fejn jistaw jinħolqu impiegi ta' dan it-tip u sabiex imbagħad iktar qudiem ikunu nistgħu uh, eh, nagħtu l-appoġġ tagħna. Din hija parti mill-aġenda tagħna. Dwar jekk nistgħux inkunu iktar ambizzjużi fit-tnaqqis tal-faqar. L-ewwel net tridu tifmu illi hemm bżonn illi ikun hemm ftehim bejn dawk kollha involuti, l-atturi kollha, l-istati membri kollha li huwa possibbli illi ikun hemm mira għal għatnaqis tal-faqar. U la darba din il-mira jaċċetta kolħat, irridu nikkonvinċu lil nies illi nistaw huwa possibbli li namlu progress sinifikanti fuq livell Ewropew. Aħna għanna tama għanna fiduċja. Imma eh, tridu tapprezzaw u tifmu illi l-punt tatlu kien wieħed diffiċli. Huwa pratikament inevitabli illi din is-sena il-numru ta' persuni edha se jiżdied il- persuni li jgħixu f'pajjiżi l-iktar mill-quta mill-kriżi se jħossu għadin il-qarsa. Imma jekk aħna ma jkonniex mira, huwa impossibbli illi l-istati membri se jiffokaw u se jisforzaw uh, ruhom biex uh, jgħinu lil dawk li l-iktar intlaqtu mill-kriżi u dawk li mhux se jsibu xogħol f'qasir żmien u jiffokaw ukoll fuq dawk il-persuni li huma impjegati għandhom uh, tħul baxx ħafna għandhom familji kbar jew inkella jgħixu uh, eh, waħedhom u huma anzjani u m'għandhomx biżejjed appoġġ jew għajnuna. Dan huwa punt ta' tluq għalhekk jiena semmejtilkom il-pjattaforma biex aħna insaħħu is-sistemi ta' protezzjoni soċjali fejn hemm bżonn u uh, nelaboraw iktar fuq dan fl-aġenda soċjali li se jkun eh, dokument li mis wara l linji gwida l-implementazzjoni tal-strategija għal l-2020. Grazzi ħafna eh, il round ta' mistoqsijiet u nisimaw mis sinjura Silvana Rapti un bat is sinjura Jutta Steinbrook. Sinjura Rapti l-ewel. Sur Komissarju, Meħba għawnek, dejjem nħdu gost li naraw għawnek fosna fil-parlament, kienet eh, kont prezenti f'dik il-għali organizzazzur Serkas u aħna kontenti ħafna li inti dejjem taċċetta l-istedin it-tana. Issa dwar l-2020 għandi mistoqsija. Aħna nafu x'se jiġri din is-sena fl-2010 għaliex meta nitkellmu dwar l-2020 għandi l-impressjoni illi aħna laqas biss ma nafu x'inhuwa għaddej fil-istati eh, membri fl-Europa għamnek din is sena dwar Erasmus, dwar il-ħaddim għal-ġodda, din xi ħaġa li iva l-ideja toġobni imma ħadd ma qed iħaddem din hija mistoqsija importanti iva tarif il-kompetenzi eh, dawn huwa kollha affarijiet xirqa, imma intom ħsibtu verament dwar x'inhu jiġri n-nies li għandhom iktar kompetenzi iridu jagħmlu bil-fors xogħol illi m'għandhom bżonn il-kompetenzi kollha li għandhom u jaċċettaw salarju iktar baxx għalix jekku ma jaċċettaw dan ix-xogħol illi ma, ma jużawx il-kompetenzi tagħhom allura ikomplu jfittxu hemm bżonn illi jsibu eh, xi ħaġa oħra x'jagħmlu. Ma nafx kif, kif, ma, ma nafx kif nistaw, eh, kif nista nispiegalkom, nista jina naħseb li xi ħaġa importanti ħafna, per eżempju, l-persuni anzjani. Aħna kena laqa u għadna li titkellem ma' Sur Vassilju inti għattawnek u kol. Inti taf xi ħaġa il-nies li lin mill-ħajja tax-xogħol, ħajja professjonali għandhom ukoll familja, familja li jridu jgħixuha wkoll. Dawn huma problemi importanti, il-problemi tal-ħajja rridu nifmuhom u eh, nala, Signor President. Fil-Greċja, aħna najdu fejn hemm ħafna eh, fejn hemm ħafna ċirasa, dawk li morru jiġbru ċirasa joħorġu dejjem b'offa żgħira. Grazzi ħafna is-Sinjura Steinbrook u mbagħad is-Sinjura Kunz. Sur Komissarju, grazzi tal-kommenti tiegħek. fejnu fejnom l-impiegi xirqa jena xtaqt li kunem miktar dwar dan fil-dokument u mux biss li wieħed jisma dak li għandhom xjajdu trained unions imma tridu tagħtu każ ukoll is-suġġerimenti li għamlulkom ħafna kollegi diġà tkellmu dwar l impiegi prekarji. U jina nishtiq illi nitkelmu iktar dwar l-impiegi b'salarji baxxi ħafna persuni illi iva għandhom xogħol imma xorta jgħixu fil-faqar. Persuni illi għandhom tħul imma xorta jippermettilhomx li jgħixu kif xieraq u se jkun aktar minn dawn in-nies fil-ġejjeni u naħseb li dokumentakom ma jgħidx biżejjed dwar din it-teddida. it it teddida Dan ukoll għandu ħafna x'jaqsam mal-paċi soċjali li se jkun hemm fl-Ewropa fil-ġejjieni. Inti għad semmej dak l-affarijiet li tixtieq taħdem fuqhom fil ġejjeni imma aħna nixtiequ nitolbuk minn issa li tfassal strateġiji speċifiċi għal persuni illi jiexu f'din il-teddida tal-faqar ġifiri dawk li għandhom disabilità, dawk li huma zazax, Eh, familji ta' ġenitur wieħed, eċċetera. Grazzi, Sur Kommissarju, għal kummenti tiegħek. Bħalma forsi smajt, aħna il-koll nħossu illi dan huwa dokument importanti għall 10 snin li jmiss għal daqstant kulħadd irrit u jara fih dettalji u jiena wkoll għandi żewġ rakkomandazzjonijiet u għandi xi mistoqsijiet x'namillek. Ir-rakkomandazzjonijiet li huma inklużi taħt il-tkabbir inklusiv li huwa l-iktar importanti eh, għal dan il-komitat u mbagħad dwar l-anzjanità attiva. Nitkellmu dejjem dwar il-popolazzjoni li qiegħda dejjem iktar tixjih, imma dana jista' jkun ta' ġid. nistaw forsi ninkluduhom iktar il dawn il-persuni, ninvolvuhom iktar, ngħinuhom biex Eh, jibqaw jaħdmu għal tul ta' żmien itwal u dan ifisser illi u jkunu koll huma jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib ta' sitwazzjoni ekonomika. Jekk l-anzjani tagħna jibqgħu attivi, forsi eh, din tista' tkun inizjattiva importanti ħafna fil-ġejjeni u mbagħad dwar eh, il-popolazzjoni Roma naf li jint impenjat bisħiħ f'dan ir-rigward il-bieraħ kien hemm smieħ pubbliku u għal darboħra kienem talba qawwija ħafna biex eh, ikunem strategija Ewropea għal eh, sabiex il-persuni Roma jistaw koll jiġu aċċettati. Dawn ukoll għandhom il-kapaċità illi jagħmlu l-kontribut tagħhom jekk huma jkollhom aċċess għall-edukazzjoni u għas-suq tax-xogħol, din tista' tkun xi ħaġa li tgħinna forsi tkun problema fil-ġejjieni Eh, issemmew ukoll il-persuni b'disabilità fid-dokument imma Umbat irridu naraw jekk hemmx biżejjed appoġġ il-possibilità illi dawn ikunu iktar involuti, iktar integrati. Issemmew iż-żgħażagħ u ħafna affarijiet oħrajn. Il-mistoqsijiet tiegħi jirrigwardaw l-implementazzjoni. Jekk wieħed eh, jekk ikollna dokument illi se jkun implementat, naħseb illi huwa importanti li kunem approach iktar effettiv, approach li jibda minn fuq u jinżel sisfel, li jkun iktar effettiv mill-istrateġija tal-Lisbona. U inti kif tara il-ġejjieni tal-politika ta' koezjoni li għalina hija importanti ħafna minħabba l-aspett tas solidarjetà tal-istrateġija tal-2020 kollha kemmi kif taraħ il-ġejjieni ta' dan kollu anki fil-perspettiva finanzjarja ta' wara l-2014. U eh, Kif taraħ inti ir-rwol tal-politiki eh, uh, reċenti u eżistenti uh, fl-implementazzjoni ta' dan kollu? Skużawni tal-li tkellimt fit-tul. Grazie ħafna l-kelema li miss. Skużani, kummissarju tajt il-kellima, imma minn fejn edha jien bil-edha u il-karta tal-2020 ma l-ebda viżjoni, speċjalment biex inneħħu il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Forsi il-kummissarju ikun tajjeb li jara x'qed jagħmel li jagħmlu Nazzjonijiet Uniti fir-rigward tal-faqar. Jiena hawnhekk mhux qed nara xejn f'din il-karta f'dan id-dokument. il karta fdan id dokument naqbel illi nużaw il-terminu eh, faqar relattiv imma ma nafx għal fejt semmi biss 20 miljun fil-riskju tal-faqar dawk li l il-gruppi friskju akbar, dawk li mandom dar, per eżempju. emijiet ta' ċittadini li qed frizzaw fit-toroq tal-Polonja, pereżempju, f'pajjiżi oħra. Ma nafx kif dawn huma koperti eh, bil-20 miljun insemmejt fir-riskju tal-faqar. Ma nistgħux naħdmu b'ċifra bħal din, ma nistgħux inkejluha fil-fatt isek pal meta tkejjel l-effetti tal-istrateġija tal-Lisbona, meta tgħid illi l-impjeg tan-nisa ola żdiet. Isek qed tgħidilna illi n-nisa huma kuntenti għax kollha qegħdin jaħdmu, imma fil-fatt m'intix qed tħares lejn il-kundizzjonijiet li qegħdin jaħdmu fihom fil-Ġermanja biss aktar minn 42% tan-nisa li huma fl-impjeg qegħdin f'xogħol part-time. Kif tista' tgħidilna li dan huwa suċċess? jew li kienet effettiva din il-politika, irridu nitkellmu f'termini speċifiċi u namlu viżjoni, niddizinjaw viżjoni li veru tneħħi din l-esklużjoni soċjali u faqar u xejn anqas minn hekk m'għandniex għalfejn qogħdu nduru mal-kliem u nużaw kliem fieraħ fil-vojta. Jina ma interessaniex li tiġini fil-2020 tejli li l-ħat il-miri kolla li kellek uh, imnizlin. Grazzi ħafna. U veru jgħid il komissarju li l-istatistika hija miex perfetta, però ma jfissirx u qed ma jistax ikkejjel l-affarijiet li huwa importanti huwa illi il uh, inbidlu l-kap il kapacita tagħna li li inħarsu lejn l-affarijiet u naraw fejn kienem progress biex inkunu nistaw namlu il-miri u nkejlu l-progress li sar u dan japplika għal indikaturi ekonomiċi imma anka għal dawk soċjali għalek nistaw nejdu fiduċja illi e, fuq livell role po anka fl-istati membri individwali hemm il-possibilità illi Eh, wieħed jara kemm hemm nis jiexu fil-riskju tal-faqar u xbidliet qed ikun hemm bejn eh, eh, snin u oħra, bejn 10 snin u 10 snin oħra. Huwa diffiċli biex wieħed jeqret il-faqar f'għaxar snin, anka ħafna iktar tqil li wieħed ineħħija f'sena, imma kieku jkun tajjeb iku jista' jneħħija anka sada din li nistaw nejdu b'mod realistiku huwa li fil-qafas tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-istrumenti li għanna nistaw niprofaw nħarsu leja b'mod realistika realistiku huwa veru li għal xej wieħed qed jitkellem fuq strateġija ta' 10 snin, imma wieħed irid jiffoka wkoll eh, fuq dak nistgħu nagħmlu eh, fl-2010 minħabba li qegħdin f'nofs din il-kriżi anzi fil-qalba tal-kriżi tal-impjeka. tal kriżi tal impjeka tal il-problema i li mannix soluzzjonijiet bil-miktub għal din it-tip ta' kriżi finanzjarja u ekonomika. Ehm, din ma sibiex fil-kodba u laqas eh, anka ehm, hija niqsa mill-edukazzjoni li ħadu l-esperti tagħna u anka l-aktar previżjonijiet tajbin u kol xorta ma jtunix l-aspettattivi li nixtiequ, deċiżjonijiet li nixtiequ. E, dan veru, dan aħna nammettuh, pero e, mill-punto di vista ta' fej edin issa il-tekst ta' dokument tal-2020 huwa nfassal tajjeb fuq il-ħtiġa ta' regolamenti finanzjarji, investimenti u anka illi inkomplu bil-program tal-Kupru Ewropew ix-xogħol diċenti x xogħol tajjeb mhuwiex qiegħed imsemmi hekk b'mod speċifiku, ma qiegħed imsemmi fl-inizjattivi varji. Jekk inti tħares lejn eh, l-impjek għandek fih imniżel l-aspetti kwalitattivi u kwantitattivi tal-ħolqin tax-xogħol u anka fejn qed insemmu l-politika industrijali anka fija eh, punti dwar ir-responsabilità korporattiva li din eh, irridu nippromovuha nipromovuha mhux biss fl-Ewropa imma anka fuq livell internazzjonali insejt insemmi fil-risposti li tajt qabel il-nis Eh, eh, Kolla li staqsawni ċertu mistoqsijiet. Issa ġejtu semmejtu l-istess mistoqsija aħna Iva għanna pjan dwar l-anzjani attivi mhux pero ħanħaltu l-istrumenti li jindirizzaw iż żazax ma dawk li jindirizzaw il-qat fost il-persuni aktar kbar eh, fi żmien irridu nħarsu lejn il-kondizzjonijiet b'mod separat u anka lejn l-opportunitajiet tal-impjeka eh, b'mod differenti għal dwar il-demografija aħna eh, din irridu nittrattawa minħabba l-bidliet li qed iseħħu dawn l-aħħar u aħna ħanifukaw fuqha fil-perjodu li ġejn bil-attivitajiet bħal Green Paper fuq il-pensjoni li dal-waqt toħroġ. imma hawnhekk eh, qed niddiskutu bis sitwazzjoni tal-ħaddiema u tal-pensjonanti li huma l fuq minn 55 għandhom il fuq minn 55 sena u dan se jwassalna biex nifukaw hawnhekk fuq l-active aging fl-2012. Din miex xi ħaġa li nistgħu nitrattawa mill lejla n nar pero nispera nispera illi nkunu nistgħu eh, nimxu f'dan il-proċess u eh, fil-fat naħseb li misna minna xogħol qabel eh, fuq u dan fid-disajnijiet konna tiġaqt insemmu il-demografija, l-bidliet eh, li seħu emek u ħafna stati membri mhumiex ippreparati fuq deċiżjonijiet bħal dawn Eh, kif tafu dan jaqa taħt eh, l eh, awtoritajiet nazzjonali però rridu naħdmu flimkien biex insibu soluzzjoni għal dawn it-tip ta' problemi. Mela, il-politika ta' koezjoni, hawnhekk ukoll staqsejtuni kif naraw il-konnessjoni bejn 2020 u l-istrumenti ta' koezjoni hemm kienem punt anzi li sar illi ma nix inħarsu lejn din il-koezjoni bħala set ta' strumenti fil-Unjoni Ewropea imma bħala għanijiet fjom infusom. U hekk ħan ittrattaw din u fil-fat ħajkunu kunem aktar diskussjonijiet eh, meta sir il-revizjoni tal-budget u anka kwistjonijiet relatati mal-budget. Issa dwar ir-Roma il Fil-round ta' qabel tiġa spjegajt kif aħna naraw is-segwitu tal-miri tal-faqar u dan u eżempju tajjeb fil-fatt. Mannix nistennew il-naqsu il-faqar mill- Eh, punt mill-perspettiva tal-irkupru ekonomiku li xi darba ħajseħħa hemm raġunijiet speċifiċi għal gruppi speċifiċi. U għalfejn huma marginalizzati dawn il-gruppi u m'għandhomx aċċess għas-suq tax-xogħol jew l-edukazzjoni eh, fil-pajjiżi fejn ikunu. U għalhekk aħna ħansaħħu il-politika li hemm marbuta mar Roma u fix li ġejjin se jkun hemm aħbar komunikazzjoni mis Sinjor Reding u anka minni fil faddin fl-aħħar ta' dan ix-xahar u sejrin anka l-summit ta' Roma f'Kordova f'April u ngħidu x'inhuma l politika tal-Kummissjoni, politika msaħħa f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Mela, ir-raba round ta' mistoqsijiet l-ewwel net. Is-Sinjura Flynn Renier u mbagħad is-Sinjura Elizabeth Schroeder. Tlet mistoqsijiet, komissarju, ma qabel ma nistaqsik il-mistoqsijiet jajni nixtieq l-ewwel nifraħlek għal dak li qed lill-medja Awstrijak dwar daw il-miżuri soċjo-ekonomiċi u anka rwol tal-banek Awstrijaċi fir rigward tal-Van tal-Ewropa. Mela jina eh, interessata fil-age group ta' bejl 15 u 20 sena. Is-sistema Twin Track tal-edukazzjoni tista eh, ikkolla e, riżultati tajbin fi rigward opportunitajiet fis suq tax xogħol, però hawnhekk ma qed nara xejn f'dan id-dokument dwar il-persuni 20 sena, issa dwar il-ġlida kontra l-faqar. Intqal ħafna fuq dan is-suġġett, però xaqt insemmih xorta waħda. X'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar Eh, il-ġlieda kontra il-faqar meta hemm biss ftit referenzi fid-dokument dwar is-servizzi pubbliċi. Il-servizzi pubbliċi huma importanti immens biex wieħed eh, eh, joħloq stabilità fis-soċjetà dawn għandhom rwol importanti u jiena inħoss il-servizzi pubbliċi għandhom jisemmow fil-ħsibijiet tal-Kummissjoni. Mistoqsija oħra dwar il-ġejjeni tal- l-standard soċjali minimi. F'dan it-tekst huwa wieħed huwa diffiċli ħafna biex eh, naraw eh, se jisir x'inhuma dawn l-standards minimi, x'qed nistennew aħna eh, dawn ħaj jispiċċaw fix-xejn, jisparixxu. Qed naħseb dwar l standards għal ristrutturar għall-allokazzjoni tal-ħaddiema u oqs moħra bħal dawn. U wara dak li ntqal minn anka kellima oħra qabli. Huwa dan huwa strument importanti immens. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Elizabeth Schroeter u mbagħad Regina, Sinjura Regina Bastos. Iva, komissarju. Nishtiq insemmi żewġ punti illi tiġa semmaw ma nasibx li rispondejtom bizzejiet uh, b'mod suffiċenti. L-ewwel net fuq ix-xogħol aħdar, il-xogħol ambjentali. Minkejja id-dibattitu dwar dan it-tip ta' xogħol u anke x-xogħol li tiġa għamlet il-Kummissjoni, M'hemmx rabta marbuta f'dan id-dokument eh, eh, mal din l-ekonomija eh, smart economy u l impieka U wieħed mill-kollegi hawnhekk tiġa semma il-kustjoni delikata tal-kwalità tal-xogħol ġdid, xi standards minimi nixtiequ tassib illi x-xogħol fil-ġejjini ħajkun ta' kwalità aktar baxxa. U dan ma trattajtuħx bizzejet fil-karta. It-tieni mistoqsija li għandi hija kif se naslu minn punta għal punt B? Is-sitwazzjoni attwali e, tiġa iddiskrivejnija b'mod komprensiv studji mill-aġenziji differenti. Issa, x'qed namlu dwar il-xogħol li qed jisparixxi, kif se noħolqu x-xogħol ġdid, kif se nittrattaw l-ansjetà, il-tassib ta' persuni li qed jibżgħu li jitilfu xogħolhom. X'responsabiltajiet għandhom ikollhom il-kumpaniji fit-taħriġ tagħhom u fil-taħriġ li, li tkompla matul il-ħajja kif se norbtu dawn it-truf kollha flimkien biex ikonna din l-ekonomija ġdida ambjentali l-Unjoni Ewropea 2020 e, tixtieq li din e, il-ħaġa tiġi kopruta fiha ma mhix hemm mhix qiegħda mniżla mhix biżejjed il-kummissjonijiet li ħanoħorġu komunikazzjoni dwar dan. Nixtiequ nisimgħu l-għanijiet tagħkom issa nemnu nafu li l-leġiżlazzjoni ħassir fil-ġejjin imma l-inqas id-dikjerazzjoni tagħkom għandha ssir issa. Grazie ħafna. Regina Bastos, puis Monsieur Le Christensen. Signora Regina Bastos. Grazzi. ċer nixtieq nibda billi nilqa l komissarju u uh, nirigrazzjaħ tal-mod trasparenti kif ippreżenta it-tekst tiegħu. U anke realizmu tiegħu. Qegħdin ngħixu f'perjodu ta' kriżi fejn għadna l biss il l il-qofol tal-kriżi uh, fil-termini soċjali u ta' impjieka il-punt uh, oriġinali tiegħek dwar l-istrateġija 2020 eh, Jiena ma naħsibx nista' naħarsu leha fl-10 snin li ġejjin imma għandha tkun fuq medda ta' żmien aktar twil biex ikonna dan is-suq soċjali u anka niġildu kontra l-esklużjoni soċjali. Għalek lan immedjat għandu jkun nirrispondu għal din il-krizi u nżidu il-numru ta' nis li qed jerġgħu jirritornaw lejn ix-xogħol u hawnhekk nixtieq inqajjem punt li inti semmejt l-integrazzjoni taż żgħażagħ fil-suq tax-xogħol inti tkellim dwar qafas ta' azzjoni biex tgħin iż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-xogħol U semmejtu kol strument illi Eh, li kien anka xaqsama Erasmus u l-ewwel xogħol, l-ewwel impjieg. Eh, X'inhija l-iskeda, xinu ma l-passi konkreti li ħajt juhdu f'dan il-proġett tal-Erasmus li semmejt għan ieħor huwa naqra kontradittorju naħseb lija illi iżżomm il-nies anzjani fis-suq tax-xogħol. Aħna nafu illi eh, fil-passat din semmejnija minħabba demografija minħabba li nis qegħdin jgħixu ħafna ktar fit-tul u em, em, evoluzzjoni pożittiva imma hemm ukoll marbuta magħha pressjoni finanzjarja anka fuq ir-riżorsi tal-Istati membri u nixtieq inkun naf kif inti ħat rikonċilja il-ħtiġijiet tal-ċittadini kollha fis-suq eh, tax-xogħol u anka il-active aging, aging u xi proposti għandek fuq l-aġenda tagħkom fir-rigward tal età tal-irtirar, eh, mistoqsija oħra dwar l-SMEs. Inti tkellimt fuq fuq fuq għadin il-ħagġa ma f'dan il-komitat l-SMEs aħna narawhom bħala odda kruċjali għal ħolqien ta' xogħol ġdid u anke biex jinżamm il-livell ta' xogħol li jeżisti bħalissa fix-xogħol Eh, eh, u dan speċjalment fl-Ewropa, eh, nixtieq inkun nafek għandekx mizuri aktar konkreti jew innovattivi fir-rigward ta' politika għall smis U fl-aħħar nett inti tkellimt ukoll dwar ehm, koordinament miftuħ, metodu miftuħ ta' koordinament. Nafu li fl-affarijiet soċjali dan jaqa taħt il-kompetenza tal-istati membri infusom u tal-limna mill strategija tal-Lisbona illi ma mm, l-affarijiet ma ħadmux kif xtaqna għax l-istati membri ma kellhom xirrida bizzejed biex jimplementaw l-anijiet li kien hemm definiti fil-istrateġija. Issa wieħed mill-metodi illi intuża biex ninkoraġġixxu l-istati membri li jimplementaw l-istrateġija ta' lisbona kienet dan il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni ma' kif ta' fint ma tantx sab entużjażmu dan fl-istati membri, sent qed issemmi il-tisħiħ ta' dan il-metodu ta' koordinament. Kif se timmaġina li dan issa se jseħ b'tali mod li l-istati membri jifukaw fuq miżuri soċjali li wieħed irid jimplementa u kif se jkunem, kif qed taħseb li ħajkunu daw ir-riżultati aħjar għal sena 2020?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 en venons euh, quasiment au dernier groupe de questions. D'abord, Madame euh, Antigoni euh, Papadopoulou. Merba għal din il-laqa għandi mistoqsijiet ċari jekk wieħed ħares madwaru naraw illi hemm familji li belf euro irridu jagħmlu kollox. Hemm ukoll il-persuni anzjani il-familji ġenitur wieħed, persuni b'disabilità, kulħadd għandu problemi. Ma taħsibx li il- il-programm ta' irid ikun iktar immirat, iktar speċjalizzat sabiex dawn il-gruppi jistgħu jkollhom eh, soluzzjonijiet iktar viżibbli. Issa dwar l-anijiet tal-istrateġija 2020. Naħseb li hija strateġija ambizzjuża ħafna. Hemm bżonn li tkun iktar sempliċi u iktar immirata irkupru eh, sħiħ li kull stat membri joħroġ mill-kriżi u mbagħad model soċjali u ekonomiku ġdid. Il-kriżi laqtet l-istati membri b'mod differenti u peress li l-irkupru se jkun differenti minn stata li ħora li xem problemi differenti fl-istati membri differenti, kif tistaw tkunu daqsek ottimisti, ambizjużi kif tafu illi din il eh, dawn il-problemi se jkunu solvuti bl-istess mod, bl-istess ritmu fil-pajjiżi kollha. Din eh, hemm sitwazzjonijiet differenti ħafna għalhekk kif nistgħu namlu napplikaw soluzzjoni waħda metodu wieħed għal pajjiżi kollha. Ma rridux nieqfu fit-teorija, rridu ninżlu fil-prattika. rridu naraw jekk hemmx rieda politika fl-istati membri hemm bżonn ta' strateġija ta' koordinament, hemm bżonn ta' mekkaniżmu ta' follow-up tal-istrateġija ta' 2020. Eh, dan il-mekkaniżmu jeżisti? Hemm bżonn dawn il-korrezzjonijiet kollha min se jagħmilhom? hemm bżonn ukoll li jkun hemm networks u indikaturi ta' paragun ta' riżultati f'kull stat membru. dan it-tip ta' indikaturi uh, li, li jistaw jiġu kwantifikati jeżistu minn eh, dak li qed naraw illum dwar il-ġlieda kontra l-inugwaljanza bejn il-persuni il-ġlieda kontra l-faqar. L-anijiet tal-millenju Eh, eh, kena esperienza pjuttost qarsa u mal daqstan taħna ma nistawx nkunu daqshekk ottimisti. Kif nafu li l-istrateġija għal 2020 eh, nistaw nkunu ottimisti li di se ssir verament realtà u mhux tibqa' biss klim sabiħ fuq il-karta. Bin überrascht, ich habe das nicht.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 Nibda mill-aħħar. Naħseb illi naqblu fuq l-oriġini ta' din il-kriżi u din hija raġuni għalfejn jiena nappoġġa bisħieħ li kummissarju Barnier u l-isforzi li qed jagħmel fir-rigward tas-sistema finanzjarja. Naqbel ukoll li ħafna minn dak li qed jiġri fl-ekonomija Ewropea u dinjija trid irid jiġi mibdul. Ma din hija situazzjoni bla, bla ebda preċedent, qatt ma kena situazzjoni bħala għaliex qatt ma kien hemm tnaqqis tal-GDP Ewropew mill-aħħar gwerra law kien hemm il-Great Depression, fil-1930-ijiet u dak iż-żmien l-Unjoni Ewropea ma kienx teżisti. U dan aħna rridu nżommu qudiem għajnejna. Meta il-Kummissjoni toħroġ malaj malar b'dokument bbażat fuq l-idea li f'sitwazzjoni bħal din ikun hemm bżonn ta' dokumenti li forsi ma fiħx id-dettalji kollha u lanqas ma joffri soluzzjonijiet tal-problemi kollha, imma jindika id-direzzjoni li aħna għandna nimxu fiha biex niksbu progress. Naħseb illi l-iktar ħaġa importanti hija li l kunsill jaqbel u li aħna nkunu nistaw uh, neqirdu l-ideja illi aħna nistaw neqirdu il-faqar jekk ikun hemm biss iktar impek u eh, immeru lil dawk li għajdu li il-kumpaniji biss se jgħinu biex aħna nżidu eh, numru ta' impjegi mingħajr il-sforzi tal-gvern eh, illi jsiru tal-gvernijiet li jsiru b'mod koordinat. Naħseb illi il mira li aħna neqirdu il-faqri u naqsu l-faqri huwa wieħed importanti meta noħroġ bil bil-direttiva irrit nżom f'moħħi u koll il-differenzi li jeżistu bejn l-istati membri u d-diversità u koll li semmejt fl-introduzzjoni tiegħi. Dak li eh, jena u koll tkellimt dwaru waqt l-laqa Eh, ta' qabel li kelli ma' dan il-komitat. Dak li qed nippreparaw bħalissa huwa qafas ta' kwalità li jindirizza l-istess kwistjonijiet li semmejtu intom il-fatt li ikun hemm eh, aċċess għal eh, servizzi ta' kwalità u mbagħad naraw fejn iridu morru minn hemm. smajtkom tajdu illi Din hija strateġija ambizjuża ħafna fil-waqt illi uh, eh, fir-ram ta' qabel uh, smajt minn qalli wkoll illi eh, il-miri il kellhom ikunu iktar ambizjużi. il kummissjoni trid issib bilanċ, trid issib bilanċ bejn l-ambizzjoni u ir-realtà. U nittamaw li dan irnexxina nagħmluh f'dan id-dokument. Dan huwa wkoll dokument illi aħna naħsbu illi se jista' jkun appoġġat bil-metodoloġija analitika u l-kapaċità ta' implementazzjoni iva rridu insaħħu, inlaħħu modi differenti. La darba l-istati membri impenjaw ruħom hemm bżonn ta' iktar eh, rapporti regolari bżon illi nkunu ċari u, eh, eh, u nixpronaw il-dawk illi joqogħdu jitratjenu jibqgħu lura imma wkoll fis-snin li ġejjin irridu naraw xi eh, strumenti ta' stimulu hemm kif l-Unjoni Ewropea tista' uh, u tispruna ftit l-affarijiet i u tkabbar u żżid is-saħħaħ l-isforzi illi jsiru fuq livell tal-istati membri iktar miri jew anqas miri. Naħseb illi rridu niftemu, rridu naqblu mhux biss hawnhekk imma anki fil-Kunsill illi hija ħaġa tajba li konna il-miri miri ewlenin illi mbagħad nkunu nistgħu nibnu aġenda aktar wiesa' l-agenda aktar wiesa miex indirizzata bisħieħ fil-dokument, imma l-ideja hija li dawn il-miri li huma inklużi fil-dokument huma dawk li huma l-iktar importanti. Mbagħad nistgħu nidħlu iktar fid-dettall permezz ta' pjanijiet ta' azzjoni fir-rigward ta' eh, politiki partikolari u gruppi soċjali partikolari. Grazzi ħafna sur kommissarju. Jena u koll għandi xie mistoqsijiet u mbatt jekk ikun min għandu xie mistoqsijiet namlu catch the eye. Skon, jiena kieku kont nipreferi illi kieku din semmejnija strategija solidarieta u sostenibilita dan id-dokument fih it-timbru tijak imma naħseb illi mhux se jissodisfa il-membri kollha ta' dan il kumitat u naħseb illi l-iskambju li inti kellek ma' ħafna membri ta' dan il kumitat diġa uh, waslek biex inti tifhem dan. Is-Sur Thomas Mann qal li dan id-dokument uh, kien is-suġġett ta' prekonsultazzjoni mal-imsieħba soċjali kieku kont f'posto kiena kont nkun pjuttost imbarazzata għaliex fej meta l-imsieħba soċjali ġew konsultati ħareġ dokument fl-24 ta' novembru tal-2009 inti uh, ma konċ għadek ħadd l-inkarigu u għalek ma, ma dan il-dokument ma fiex it-timbru tal-kummissarji li l-lum iridu għandhom responsabilta li wet u din l-istrateġija. u għalhekk din ukoll hija problema. Unbat dwar il-kalendarju li hemm fl-aħħar paġna ta' dat dokument u eh, żewġ affarijiet jaġbuni l-ewwel net l-ewwel fażi 2010 l-adozzjoni tad dokument il-Parlament Ewropew mhux imsemmi għalhekk naħseb illi da mhux sinjal tajjeb u xek Iva, eh, naħseb illi bil-forsi du tinkluduħ il-parlament xi moment jew li uħor kalla sejkolkom il-problemi, u mbagħad f'Ottubru hemm dokumenti uħor fil-Kunsill Ewropew fuq suġġetti partikolari, għalhekk forsi tista' tgħidilna b'mod iktar ċar. Eh, fiex se tikkonsisti din il-konsultazzjoni? Is-Sur Christensen saqsi għamillek mistoqsija dwar id-dumping soċjali u inti għat illi Eh, wieħed ma jistax waqqaf id-dumping soċjali imma hemm għodot biex inwaqfuh dan u fosthom wieħed illi konna nitkellmu fuqu qabel naf li ma nistawx nikludu wis affarijiet tad dokument il-paġni, n numru ta' paġni huwa limitat, għattu darbtejn dan, imma jiena nixtieq nkun naf minn għandek għalfejn uh, eh, abbrevjazzjoni ta' ħames it-trimi qatt ma tidher f'dan id-dokument il-CCCTB, ġifiri il-taxxa fuq il-kumpaniji. Dan huwa punt importanti ħafna, imma forsi jiena ma rajtux bizzejet attenzjoni dal dokument u ximkien fih il-paġna din l-abbreviazzjoni tider. Umbat, mistoqsija oħra għalix kelli kollega li semmit xaħġa ta' dan it-tip aktar kmini il-pjanijiet eh, biex wieħed jippjana għal 10 snin fil-ġejjieni huwa diffiċli, imma eh, aħjar li wieħed jagħmel pjanijiet għal medda ta' żmien medja u mhux daqshekk fit-tul. Naħseb li huwa diffiċli li wieħed illum jitkellem dwar l-istrateġija għal sena 2020 jekk aħna ma ħarsux u ma nagħtux kas dak li huwa għaddej fil-Greċja, dak li qed isir fil-Greċja bħalissa juri illi l-Unjoni Ewropea għada għada titlob lil pajjiżi tagħha illi eh, kasbru xiftit il-modell soċjali tagħha tul il-kriżi kollha inna nisimaw li l-modell soċjali li huwa stabilizzatur awtomatiku ippermetta l-Unjoni Ewropea biex teleb l-ar parti tal-krizi mill-li kiku dan il model ma kiex jeżisti. Issa kif se nsolvuha din il-kontradizzjoni? U jekk nara x'ġara waqt li kienet fis-seħħ l-istrateġija tal-Lisbona naraw li hemm problema. Aħna sħaqna fuq il-tkabbir u l impjiegi u llum il-fattur ta' tkabbir għad għandna bżonnu, għanna bżonnu ħafna. Jekk ma jkunx hemm tkabbir ma nistgħux noħolqu l-impjiegi. Imma jiena ma nistax nikkonvinċi l-kollegi tiegħi tal-grupp tal-ħodor noqgħod ngħidilhom biss insemmilhom itkabbir, tkabbir, tkabbir. Tkabbir irridu ngħidu x'se jkun fiex se jikkonsisti. Irrid ikun tkabbir sostenibbli. Imma irrid ikolli moħi mistrieħ illi dan it-kabbir se joħloq l-impiegi għalix fil-periodu ta' qabel għadna illi eh, ma nistawx noħolmu illi se noħolqu iktar minn 2% tal-impiegi imma jiena rajt ukoll li fil-perjodu ta' qabel illi tkabbir eh, eh, ma nexxinniex xorta noħolqu bizzejiet impiegi forsi nistaw nużaw l-artiklu disa' biex eh, l-investituri najdu l-om li rridu ikollom u koll strategija, mux biss barra mill-Unjoni Ewropea imma anki fiħdana. L-ewel net, eh, aħna nemnu fil-Kommissjoni li il-Parlament għandu jkollu rwol attiv għalek l-għada li dan id-dokument eh, ġie publikat, jiena ġejt hawnhekk fil-Parlament biex niddiskuti magħkom u se nkompli niddiskuti magħkom dwar dan id-dokument u anke għas-segwitu tiegħu. Hemm obbligu li joħroġ mit-trattat illi aħna rridu nikkonsultaw bi forsi li nigwida dwar l-impik u dan ukoll se jkun parti mill agenda għal din ir-rebbija Jiena semmejt xi ħaġa dwar dan anki fil-introduzzjoni tiegħi. u Iva kien hemm konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali għabbażi ta' test differenti. Jina personalment il-tqajt ma' Eh, il-mexxejja ta' Business Europe u eh, tal-Trade Unions biex nisma l-opinjonijiet tagħhom peress li jiena ma kontx involut f'dan ix-xogħol qabel tmiem ta' Jannar. Imma mill-banda l-oħra importanti li jiena ngħid li l kummissjoni l-ġdida qalet ħadet l-aħħar deċiżjoni u l-kummissarji eh, l ġodda dak kollha li huma involuti fil-ħidma l-iktar essenzjali għal dak li qed nagħmlu hawnhekk kellhom rwol importanti x'jaqdu wkoll anke fil-finalizzazzjoni ta' dan id-dokumenti ġifiri uh, eh, mhuwiex minnu illi uh, it-timbru tagħna mhux qiegħed hemmhekk. Aħna rridu wkoll ninvolvu l parlament Ewropew f'din id-diskussjoni wkoll. Kentejn dwar il-Greċja Dan huwa punt importanti ħafna. Wa propju il-punt il liktar dajjef tal-ekonomija Ewropea fejn l-unjonijiet ekonomiċi u monetarji u djufijiet tagħha uh, inkixfu issa f'dawn l-aħħar xhur. din hija sitwazzjoni illi ma nsibux riferimentali għafebda febda eh, ktieb illi qatt kiteb qabel dan il-moment. U aħna ma rridux nitkellmu dwar l-istabilizzazzjoni tal-Greċja biex nimminaw il-modell soċjali Ewropew. Aħna rridu nistabilizzaw il-finanzi uh, eh, fil-Greċja il-koll nsaxħu u nħarsu il-żona euro biex noħolqu iktar trasparenza u niformaw bażi iktar soda għal zieda fis sostenibilità finanzjarja. Jena fil-kargi li okkupajt qabel, uh, kelli l-opportunità li nistudja ħafna bosta kriżijiet finanzjarji biex nqabbilhom ma' xurxin u uh, il-kas tal-Greċja mhuwiex l-ewwel eh, kas ta' kriżi finanzjarja fl-Unjoni Ewropea, hemm pajjiżi oħrajn kellna possibilità li nikkoordinaw politiki ta' aġġustament sabiex naraw illi l il ħsara tkun kontenuta il-gvernijiet tal-istati membri jistaw u koll huma jazlu xejkun ir-riżultat ħari jaraw x'lini l-ar ħaġa li tista' tiġri u x'inhi l-aħjar sitwazzjoni li wieħed jista' jpretendi li toħroġ minn dan kollu. Però l-soluzzjoni ideali ma teżistix. Huwa importanti illi aħna nifmu il- dimensjoni soċjali, situazzjoni tal-impiegi fil-gruppi l-iktar vulnerabli. Bizet niftakru dak li ġara fl-Ungerija fejn kien hemm bżonn ta' aġġustament finanzjarju iktar aħrax minn dak li, li teħtieġ il-Greċja imma mill possibilità li nużaw il-Fond Soċjali Ewropew biex propju nimmiraw il-gruppi l-iktar vulnerabli u il-reġuni il reġuni l inqas sviluppati f'dan il-pajjiż sabiex intuhom daqqatijiet inħarsuhom u nħarsu kol l-impiegi u il-kozjoni soċjali f'dawn il-lokalitajiet. Ġifiri, għanna ftita esperjenza illi aħna nistaw Eh, naqsmuha mal-Greċja, però il-punt ta' tluq huwa wieħed diffiċli kemm għal eh, l-ekonomija Ewropea u anki għal kummissjoni Imma hemm bżonn ta' tkabbir, irridu nerġgħu noħolqu il-bażi għat tkabbir u irridu naraw kif se nagħmlu tajjeb għat naqis tal-tkabbir potenzjali fl-ekonomija Ewropea kif nistaw inżidu il-potenzjal għal aktar tkabbir ekonomiku. Din mish mistoqsija faċli u t-tweġiba illi għanna bħalissa u għalli aħna ninvestu fil-kapital uman, nsaxħu l-edukazzjoni, nsaxħu r-riċerka u l-izvilup sabiex anki l-istati membri huma stess jimpenjaw ruhom iktar bis-serjetà f'dan ir-rigward u illi iwaslu għal tisħiħ għal aktar għal potenzjal ta' tkabbir ekonomiku. Din mhix ħaġa li se ssir b'mod awtomatiku, hemm bżonn ta' sforz eh, koordinat kemm bejn il-Kummissjoni u wkoll il-gvernijiet tal-Istati membri. U il-CCTB, saqs il-President, a naf li ma jaqax fil-portafol tijak sur komissarju Iva, kien il-portafol tal-komissarju l-Ungeris eh, ta' qabel u eh, fortunatament jiena uriet bosta minn dawk il-ħaddima li kellu fit-tim tijaw u ma spiegaw li kemmu diffiċli illi aħna namlu progress fil-qasam tal-armonizzazzjoni ta' taxxa. L-iktar ħaġa importanti hija eh, bħalma rridu nevitaw il-dumping soċjali, rridu nevitaw ukoll il-kompetizzjoni fit-taxxa, il-dumping fit-taxxa li jidħlu prassi illi mhumiex mhumiex xirqa kulħadd jaf x'tip ta' ostakoli għandna quddiemna meta aħna nippruvaw uh, nindirizzaw l-istaġnar li hemm fis-suq intern imma bħala kwestjoni mhix propju fil-portafol tiegħi xorta se nkomplu nipparteċipaw f'dawn diskussjonijiet u nerġa' niġi hawnhekk biex niddiskutuh niddiskutih magħkom. Jien nixtieq inkun naf x'mandat inata lil Mario Monti mela f'dawk il-kondizzjonijiet. Señora Presidenta, solo es para preguntar Grazzi, Signora President, jina xtaqt nistaqsi għannix opportunità li nbidlu d-dokument aħna. U x'se jkollna din l-opportunità? għax aħna nixqu niżlu tħassib tagħna fih, aħna kontenti li tkellimna mal-Kummissarju u anka semmejna il-politika soċjali imma aħna ma nħossux li għandha tkun sekondarja f'dan id-dokument fir-rigward tal-immigrazzjoni pereżempju hawnhekk qegħdin ngħid li ħajkun hemm eh, politika eh, komprensiva li tindirizza l-tiġijiet tas-soq imma ħadd ma jsemmi l-ILO pereżempju u l-pjattaforma kontra il il-faqar u kontra l-esklużjoni soċjali. Kif għom dan biex il-dimensjoni soċjali tkun inkluża fid-dokument? Fil-Parlament mhux se jkollna opportunità nitkellmu dwar dan id-dokument, dwar din il-komunikazzjoni. Ġiġ zoċ minuti, Sinjura Semin. Unbadda sekk, tgħid il-President. Eh, nixtieq nerġa' nistaqsi dwar il-dokument. il dokument fejqet qed nisemmu 20 miljun fl-2020 li jkunu din jgħixu fuq il livell ta' faqar u li jitnaqqas b'20%. Iġifiri, għawnek jina sejtek l ewwel dwar il-standards minimi soċjali, kif se jiġu implementati dawn il-60% medja tal-tħul tal-familji. Kif se tiġi implementata di fl-istati membri differenti? Jiena eh, lessi niddiskuti dan kollu eh, dan l-standards minimi madwar l-Europa jgħid il-Kummissarju l-idea li hemm fid-dokument huwa li konna affarijiet infaslin skont il-ħtiġijiet tal-istati membri differenti għax m'hemmx metodoloġija waħda li wieħed jista' juża u jew li wieħed jista' jesporta minn pajjiż għal ieħor u l-Kummissjoni tagħti appoġġ lill istati membri biex huma infushom jiżviluppaw ifasslu metodoloġiji biex inaqsu r rati ta' faqar. Dawn huma interpretati fih dan il-kuntest nazzjonali u kollox irid mbagħad jaqbel mal-figuri li niżinna fil-dokumentana. <clears throat> u li aħna nasbu li jistaw jinkisbu. Ma nasbux li huwa ma nasibx li li huwa impossibbli wieħed ibidel id-dokument sakemm il-vuċi eh, tkun qawwija u tkun sejra fl-istess direzzjoni. Jiġifieri li t-talba tkun l-istess tqib ta' talba illum. Eh, smajt eh, minn naħa jgħid li mhux ambizzjuż id-dokument u oħrajn qegħdin jgħidu li huwa ambizzjuż iżejjed. Eh, u anka kienem kontradizzjonijiet dwar il-miri tal-faqar. Aħna għedin diskutu eh, dialogu ma'kom mal-parlament ħajkompli fi xur li ġejjin. Grazzi lil komissarju kif qed tara mhuwiex għax aħna mhux għax inti konfermata Eh, pala komissarju wara l smih tijak diffiċli eh, u għax minħabba li l-istati membri jitolbu ħafna jesieġu ħafna imma eh, u ma għandhom dan ir-rwol eżiġenti. Inti ħajkollok l-opportunità li tkompli b'dan id-dialogu u jina ħarqana ħafna għal dan id-dialogu fil-ġejjini aħna wasanna fl axħar eh, eh, eh, fitmim il-laqa mal-komissarju u l-laqa li mistana se tkun fit-16 u 17 ta' Marzu. Grazzi ħafna. Well, let's turn this off.